u bekk Iva, iżjara. Hemmhekk ħajkollha rwol importanti xtaqdi. Temmejna l-mistoqsijiet. President, tajtna tweġibiet fid-dettal, issa jekk tixtieq għandek ħames minuti ħalli tirreferi għal xi ħaġa li forsi ma tkellimx biżejjed dwarha, imbagħad tamlinna il-kummenti ta' jellu. Għandek ħames minuti, m'hemmx għalfejn toħodhom kollha, imma għandek dawn ħames minuti. Naħseb l-kol majnajna xiftit wara tletzijat għajjena. Dan huwa naturali. Ja minn natura tal-bniedem. U għalek. Kemtejn ta' malajr. Kemtej mimlija umanita. Għalix jina nemmen li da kollu l-intqal kien dirett. Untqal. Mod miftuħ. Jekk intom. Taf dawli Dan il-kompitu, dan il-portafoll, dan ħajkun il-bażi il sis tal-kooperazzjoni tagħna li nitħattu b'mod dirett bħal kiku konna l kol membri tal-istess familja. Għaliex dak li rridu niffaċċjaw, dak li għandna qudiemna huwa ta' sfida kbira għalina. L-professur qal ftit minuti ilu illi ma jixtieqx ikun fil-pożizzjoni tiegħi lanqas sufa minn ġismi. Iżda La jena ġalla darbina tħalt fil-politika b'din il-passjoni li naqdi irrit niprofa nkun ta' servizz. Naqdi nisir ngħid xi ħaġa dwar il-Parlament. Għaliex jiena nħoss bħala membri tal-Parlament li proċedura li mbdiet permezz tal-elezzjonijiet f'Mejju jiena nemmen li din tejbet immens ir-rwol il-prestiġu tal-Parlament, tal-Kommissjoni, mill-perspettiva ta' ċittadini u ismiħ tagħna lum jagħmel parti minn din il-proċedura. U minkejja il-fatt illi jiena iva daqsxejn għajjen, jiena tassew sodisfatt li hija hawnhekk prezenti għaliex din il-proċedura demokratika hija ta' fejda għal politika in ġenerali u l-messaġġ illi aħna qed nibatu li ċittadini tagħna permezz tad diskussjoni tagħna hija huwa illi aħna ma ninsabux hawnhekk biex namlu pjaċiri il-xurxin, biex naddu l kumplimenti l-xurxin. Aħna nivolvu ruħna fi dialogu politiku. Aħna nistaw ma naqblux jina qed xi drabi li ma kontx naqbel mal-kummenti taħut minnkom, iżda aħna l-koll niprovaw insibu soluzzjonijiet. U Dan għanna x'nigwadanjaw mill-proċedura li mbdiet f'Mejju, dan irridu namlu biex nirkupraw il-fiduċja fl-Ewropa, irridu namlu ħilitna biex nirkupraw il-fiduċja. Fl-aħħar nett tallimt ħafna minn din id-diskussjoni, iżda qatt fadalli immens x'nitallem. Jiena ġejt marraf Missur Sorensen u tim tiegħu Għamilna kważi 15 ma nalqu xajn majn, prattikament. Imma tawni ħafna informazzjoni, id-DGTA, informawni dwar il-qafas ġenerali, issa wasal iż li nidħlu fil-kif. Għalek, jekk ta' provaw il nomina tiegħi aħna ħanaħdmu id fit, ħanimxu l-istess mixja. ħanipruvaw nimplementaw il-viżjoni tagħna u ħanamlu l ewropa u ħanżommuha bħala l-iktar donatur bażiku u l-ikbar donatur illi ġenna bekk inħossuna gburin li aħna Ewropej. Grazzi, grazzi, Sur Stilianides. Għall-intervent tajjeb tiegħek issa jistħoqlok daqxej ta' mistriħ, issa skont ir-regoli l-President u l-Kortaturi ħajkollhom laqa f'din il-Kamra bekk nitlob lil dawk kollha li mhumiex involuti f'din il-laqa sabiex jitilqu mill-Kamra mill-aktar fis possibbli aħna bażi tal-evalwazzjoni ħanibatu itra l-konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati ħa jibbatu itra qabel ma jibbatu għal-konferenza tal-presidenti, il-konferenza tal-presidenti ħaj jihdu deċizjoni ħalli jalqu ismiħ u jivvutaw fuq il-kulleġġ tal-kummissarji nominati f'daqqa. Grazzi, grazzi tal-prezenza tagħkom, grazzi lill-interpreti, l-interpreti jirringrazzjaw, grazzi lilkom il kol sabar tagħkom għaliex biżna daqsxejn il-ħin li kellna allokat. Grazzi.